votazzjoni ssir għada fis-sitta wkoll. Bekk temmejna l-aġenda tagħna għallum tajjeb li nfakkarkom il laqa li jmiss sejra ssir għada nhar it-23 ta' Ottubru it-tlieta nibdew fit-8 u nofs. U nibqgħu sa sa tejn nofs. U mbagħad hemm waqfa qasira ħafna l-ikel u mit-tlieta sa 8 imbagħad Għaw zikbar u li nibqa' dejjem